Dear colleagues, if everyone... Eżis kollegi, jekk l-esti mela nibdow biex jmurru għal-votazzjoni, jirrispeċini għal dawk li l-om jistennow. Mela, jek jġobkom. Jekk u għal-est, mela din kemmu fuq votazzjoni elettronika Dan huwa r-rapport tal-implementazzjoni tad-direttiva li stabbilixxi standards minimi għad drittijiet ta' poċċu ħarsien tal-vittmi ta' kriminalità jekk kulħadd huwa lest. Il-co-rapporters huma Angelika Mlinar u Teresa Jimenez Pesarel Barju. U qabel ma nibdew bil-vot, nixtieq inkun naf jekk il-co-rapporters jixtiequ jgħidu kemtejn Teresa forsi Iva, kemtejn bissa, jekk jogħġbok fil-qosor. Iva, l-għanet, grazzi ħafna. Nishtiq fil-qosor ħafna nirringrazzja li xadu rapporters kollha tal-kooperazzjoni eh, li kellna fl-imkien fuq dan ir-rapport u ma jistax ma jkunx hekk għax aħna konna kollha eh, tal-istess ħsieb u aħna fokajna fuq il-vitmi kollha, il-kollha ta' kollha tar-reati. Ta għadna illi il-pajjiżi illi mhux qed jimplementaw sow ir-rapport tal-2002 għal għaxtant aħna tal-2012 skużawni bżon ta' iktar informazzjoni, iktar taħriġ għal eh, korpi tal-pulizija biex ikunu jistaw u koll ħarsu il-vitmi ġifiri ikunu jafu l-bżonnijiet tagħhom għax wara kollox vitma tista' tkun vulnerabli dejjem eh, jista' jkun eh, mara jew tifel jew tifla mħabba il-riżultati ta' reati tal krimin tal organizzata u għalek aħna wasanna għal kompromess fuq il-vittmi ta' terrorizmu u rajna il-bżonniet tal-vittmi kollha fl-Unjoni Ewropea u għalek inna nishtiq nirringrazzja mill-ġdid ix-Shadow Rapporters, l-Segretarjat kollu, l-assistenti kollha tal-gruppi politiċi illi nuna ħafna u għalek grazzi ħafna li daw kollha li qegħdin hawnhekk illum u nittama illi hekk nkunu nistgħu nappoġġaw il-vittmi kollha tal-Ewropa biex hekk nkunu nistgħu niddefendu drittijiet tagħhom. Thank you, Teresa. Grazzi ħafna, Teresa. Issa, Onorevoli Milinar, tixtieq forsi tajt kemtejn intokol, grazzi ħafna. Anki eh, fissem il-Komitat eh, FAM nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs kollha u ir-Rapporter ta' tim tal-libe u ukoll nisħaq kooperazzjoni kienet sow tajba armonjusa anke forsi għaddovuta għal fatt li konna l-bicċa l-bira nisa qed naħdmu fuq dan ir-rapport, forsi mħabba s-suġġett min jaf, u hemm bżonn li ngħid kienet uh, esperjenza straordinarja u jiena kuntenta ħafna għal fatt illi illum matul il-vot se taraw konsens wiesa' u kol fuq il-fat illi in-nisa huma vitmi u jiexu esperjenza differenti mill-ġil fi soċjetà tagħna. Rapport dan jir-lefett l-effettiħ u nittamel tivvotaw favorih. Grazzi. Thank you, sir. Grazzi ħafna l co-rapporteurs tagħna minn Komitat Fam u tal-Libe. Mela nibdow bl-emendi 78 imma qabel il-sur, nat il-sur Ziltra jishtiq jirtira eh, ismu għal l-autur tal-emenda 75 fuq dan il-fajl, mela emenda 78 kollegi jek jodbuk il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 79, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda menin votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess seba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda kompromess 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess disa votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Amenda 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 101, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit kompromess 12 votazzjoni miftuħa. Anzi, dispeċiħjat il-President ħalla barra l-kompromess 11. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Iva, dispeċiħjat il-President kompromess 11, votazzjoni miftuħa, għadda kompromess 12, issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda Amenda 114, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 124, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda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 Dispeċini, kwistjoni teknika, kollegi, mela issa mmorru. Għamilna l-kompromess 13, Iva, mela emenda eh, 136, votazzjoni miftuħa. Iva, emenda 136, votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 120, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Nerġaw nivotaw fuq emenda 120. Mela, emenda 120, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U da din maddiċ. Kollegi, id jiddispjaċini, għanna bżon namlu pawza, nerġaw nistatjaw il-magni tal-vot. Iva, ġil, tista tibda taħdem il-kod tijak, imma l-ewwel id nagħmlu rebooting tal-magni biex naraw għaliex mhumiex qed jaħdmu. Forsi tajdinna bidejk. Kollegi, qegħdin nerġgħu nissetjaw il-magni għax jina minix qed inkun favur iktar il-libe imma fuq il-magna tal-fam kienem indikazzjoni ta' vot addizzjonali minn Guwe u wieħed ukoll mill-grupp tal-ħodur imma ħaġa teknika mhux istqarrija politika din minn naħa tiegħi. Inkom tafu il-Kumitat Libet ikoll reputazzjoni ħażin hawnhekk, modestament hawnhekk, le le, kienet kwistjoni teknika purament u vera. Supposti magni tal bessa jiġu setjaw dan importanti għal vot aħari. It's better to do hands. No? <coughs> um, colleagues, if you... Mela, eżis kollegi, think if you... Nasebek ma importax forsi namlu għall-antika mela u nuru xoqatana eh, xoqqatana billi intellaw idejna. Mela emenda 123 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 139 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 18 favur kontra astenzjoniet, għadda. <coughs> Emenda 155 favur kontra astenzjoniet, naħseb għaddit man nabżon nitċekjaw. Nistaw nitċekjaw? Ma nistawx nitċekjawa. Mela, nerġaw jekk joġobkom. Favur, kontra, Lele le għaddit għaddit zgur, faċilment. Amenda 156 favur, kontra. Astenzjoniet. ħafna ta' 16 naħseb. Eh, Sid vinti, viċi president, inċ taħseb? Lele eh, forsi xeblek b'ximot jew ieħor mela favur kontra astenzjonijiet x'taħseb għaddit le ma għadditx bżonn niċċekkja See, this is why electronic is best. Lek aħjar il-vot elettroniku, listi, nistaw? Can we just count that one? This counts. Nistaw noddu? Mela, amenda 156 dispeċini favur se noddu. Il-dispeċina il President. Twenty-two in favor, against. Mela, 22 favor, kontra. Okay, and against. Please keep your hands up. Jekk ġobkom, ollu, idejkom. Għanaġlu ftit. jekk jogħġobkom. U għandkom ukoll il-Presidenti hawnhekk le? Favur ukoll iva. Mela, 24 favur, 22 kontra, għaddit. Issa, emenda 121 minu favur, kontra, għaddit. 158 favur, kontra, għaddit. Emenda 166 favur kontra għaddit. Emenda 159 favur le taqa kompromess satax minu favur kontra għadda tajab. Emenda 122 favur kontra astenzjoniet għaddit 162 favur kontra, astenzjoniet għaddit, kompromesso 20, favur, kontra, astenzjoniet għadda, 169 favur, kontra, astenzjoniet għadda, għaddit piuttost, kompromess 21 favur, kontra, astenzjoniet għadda, 172 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 173 favur kontra astensjoniet għaddit 175 favur kontra astensjoniet għaddit 176 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess 22 favur kontra astensjoniet għadda issa identiku 180 eh, u 181 favur kontra astensjonijiet għaddaw kompromess li 23 favur kontra astenzjoniet għadda 186 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess 24 favur kontra astenzjoniet għadda 191 favur kontra astenzjoniet għaddit 192 favur kontra astenzjoniet astenzjoniet għaddit 109 favur kontra, astenzjoniet għaddit, 193 l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit tini parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 194 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 197 favur, għansi 197 ta' għamela 195 favur kontra astenzjoniet għaddit 198 xtaqtu forsi tiċċekjaw 195 ħen t-ċekjaw 195 favur. Ma nistawx namlu elektronikament le? Le, le, nksurin, wela, iċċekjaw. Jekk leġobkom uddu 195 favur. Jekk leġobkom zomu idejkom. Mollina. Mra mela, 23 favur kontra. Mintax kontra. Astenzjonijiet? Tajb, għaddit. 196 taqa 198 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 199 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 200 favur kontra astenzjoni taddit 201 favur kontra astenzjoniet 0 202 favur kontra astenzjoniet għaddit 203 favur kontra astenzjoniet neħan ċekjaw dispeċini mill ġdid mela favur. Jekk ġobkom, ollu idejkom. Iva għaddit faċilment. Mela 204 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 205 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 206 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Kompromess 25 favur kontra astenzjoniet, għadda. 213 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 214 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Iva sa għamilna 214 mela 216 favur kontra stenzjoniet għaddit 217 favur kontra stenzjoniet għaddit 218 favur kontra stenzjoniet għaddit, 217 favur kontra stenzjoniet għaddit, 222 favur kontra stenzjoniet għaddit, 223 favur kontra stenzjoniet għaddit, 224 uh, favur kontra sanzjonijiet, għaddiet 225, għaddiet 226 taqa, 227 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 228 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 229 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Ah, issa tixtieq vot elettroniku għax wasalt fil ritmu sa' kompromess 27 eh, għadda. Nistaw nkomplu għaddejjinek ta' jepwis, mela fil-kas niċċekjaw elettronikament mela 234 għaddit kompromess 28 favur kontra astensjonijiet għadda. 235 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 236 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 238 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 239 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Għan iċċekjaw 229 u 30. 239. Votazzjoni miftuħa. Mitejn 245 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Mitejn 247 favur anzi taqa 246 favur kontra s-sensjonijiet, ħadd ma jirti jolli dej issa. Iva kuħat eh, għazzina ċisa tafu il-magna taħdem. Iva, mela, ħena konna vot elettroniku, mela, 246. Votazzjoni maluqa għaddit 248 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa citations numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit numru 2, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit numru 3, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit erba votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Votazzjoni eh, fuq ħamsa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit sitta, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit seba, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit ma nistaw namlu blok minn 8 sa 13 votazzjoni miftuħa. Le, mxaħat ma jaqbilx mela. Numru 8, votazzjoni miftuħa. Iva. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, disa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 11 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 12 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 13 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 14 u 15 identiċi votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddew. 16 u 17 identiċi votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddew. 18 u 19 identiċi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, 18 u 19, iva, identiċi. Votazzjoni miftuħa, mil ġdid mil 18 u 19 votazzjoni miftuħa. 18 u 19 votazzjoni maluqa. Għaddew 20 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 21 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 22 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 23 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 24 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit Iva 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 30, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Iktar bil-mod? Iva, iva. Naqra iktar bil-mod, mela. 30 eh, għaddi, issa 31 emenda bil-fom, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għaddiet. 32 votazzjoni miftuħa. 32. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Għat iktar bil-mod. Tajjeb wis. Anki l mod sa. Għaddiet iktar bil-mod. Iva, votazzjoni maluqa. Are we doing 33 again? 33 again. 33? 32 or 33? 32 jew 33. Hey, colleagues, 30. Kallegi, 33 għal darba oħra. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 34 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Kompromess nej votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess li ta' <clears throat> er- eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda 40. Erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Amanda 42, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tnejn u erbajn votazzjoni miftuħa. Amenja, <clears throat> erba u erbajn votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 45, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 37 miftuħa. 47 <clears throat> miftuħa maluqa. Għaddit. 49 miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda 50. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 4. Votazzjoni fluħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 5. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 53. Votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddiet, emenda 54, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, emenda 55, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, emenda 56, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 65 fa' t-tsir miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 69 fa' t-tsir miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 66 u 71 identiċi fa' t-tsir miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 73 votazzjoni mifruħa. Maluqa. Għaddit. Amenda 74 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Amenda 75 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 76. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 77. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. L-aħħar votazzjoni, kollegi, votazzjoni Eh, nominali miftuħa. Votazzjoni. Kuħat il-vota, votazzjoni maluqa. Għaddit 42 voti erba kontra u zawġ proset li żewġ rapporters. Thank you colleagues for your patience and sorry for the problems grazie tal-paċenzja kollegi, skużawni tal-problemi kollha li kellna.